il-klim tal-President Schultz il bira fil-bidu tal-plenarja fakkar il-kollega Gianluca Bonanno li ħallina fil-jim li għaddew minħabba incident ta' traffiku kondoljanzi l-ħbib, il-familja u anka l-grupp politiku li kien jagħmel parti minnu is-sur Bonanno komunikazzjoni oħra l-autoritet kompetenti svedizi ikkomunikaw li president l-elezzjoni tal-Sur Jakob Dallunde fil-Parlament Ewropew minn flok l-onorevoli Peter Eriksen u eh, l kariga tiegħu tibda eh, tot mis-7 ta' ġunju 2016. Nishtiq li kull suċċess, kollega, l-kollega qed ipoġġi fil-parlament bit-trid kollha marbuta ma' ġu skont ir-regolament illi jimexxi dal-parlament. Nibdew bil-votazzjoni ta' dal-ħodu.